Issa sejrin naddu għal mozzjoni ta' risoluzzjoni tal libertà tal-istampa ġewwa l-Kenja. Sur Mazaki sal żewġ minuti. President, Kommissarju, eh, libertà tal-istampa tifsir ukoll il-libertà tad-demokrazija. Dawn l-affarijiet ma japplikawx mod ideali fis-soċjetà tagħna fejn il-barenz tal-medja kif ukoll partijiet eh, tal-gvern u politiċi u l-interferenza edha mek teżisti wa prominenti f'xi pajjiżi tal-Vant u mhux qed neskludi hawnhekk l-Stati Uniti u xi Stati Membri tal-Unjoni Ewropea. Imma dwar il-leġislazzjoni jiena nista' ngħid li l-istampa fl-soċjetà tagħna tinata il-ħarsin teoretiku tal-liġi il-bżonn li um, jaħdmu b'mod xira u għalhekk aħna differenti mal-gvern ta' Kenja, il-gvern li qed jintroduċi miżuri leġislattivi, miżuri li jistgħu jintużaw għal prosekuzzjoni. Għalhekk aħna qed nitolbu l-awtoritajiet tal-Kenja biex jerġgħu jikkonsidraw l-opinjoni tagħhom fuq il-kwistjoni u li jagħtu l-libertà leġislattiva l-istampa sabiex din funzjona b'mod demokratiku kemm huwa possibbli. Il-gvern rrit jifhem u jaċċetta li l-ħarsien tal-istampa huwa essenzjali għal l mm, pajis fit triq eh, tiegħu lejn standards tajbin għaċ-ċittadini. Aħna nittamaw nafdaw li l-talba li għamilna permezz tar-riżoluzzjoni Eh, mux se tkun ta' interferenza, mux se jħarsu leja bħala interferenza, imma ta' parir biberija li l-gvern u il-parit se jieġi konsidrati u għandu jieġi konsidrat mill-gvern u se jieġu jikonsidraw dak li ilom ehm, li dak li għamlu sissa. Grazzi ħafna, Signora Geringe de Odenberg. Għal zewċ minuti. Grazzi ħafna, ċe. Kenja e, sabet ruħa fi krizi politiċi il-President Kibaki u kontra l-libertà tal-istampa u emmar kontra ċ-Charter eh, tal ġitijiet eh, tal-bnidem ta' l-Afrika u u kol u ta' seta ġodda l-istat per eżempju biex dawn ineħħu transmitters tar radio u television u biex jipoġġu sanzjonijiet fuq il-kontenut il-komunità internazzjonali taħseb li eh, dan qed jagħmel eh, censorship tal-medja. Il-President mamilx konsultazzjoni mal-Prim Ministru jiġifieri li il-kriżi eh, qed issir iktar serja. Iġifiri l-Unjoni Ewropea ma tistax tinjora dawn l-iżviluppi kollha aħna għandna l li il-President Leslie revedi dawn l-affarijiet L-Unjoni Ewropea għandha bżonn tappoġġa l-inizjattivi kollha għandha bżonn tagħmel il-montaraġġ u tippromovi l-pluralizmu u l-valuri tas-soċjetà. Il-autoritajiet tal-Kenja rridu jippruvaw jinnormalizzaw is-sitwazzjoni, pereżempju rridu jippruvaw iwaqfu komitat speċjali bi esperti lokali u internazzjonali li se em, jaraw min huwa responsabbli għal violenza tas sena l-oħra bekk is-sitwazzjoni tista' tistabilix ruha sir iktar stabbli u e, jistgħu jitneħħu l-problemi li huma marbuta ma' dan l-istat. Sur Beck, jiena rajt l-emenda mis-Sur Kebaki imma dan jinjora drittijiet ta' libertà ta' espressjoni kif ukoll id-libertà ta' l-istampa kif hemm miktub fid-Dekirazzjoni Universali għad drittijiet tal-Bnieda kif ukoll il-Karta tal-Afrika dwar dawn id-drittijiet il-Ministru l-Informazzjoni se jkollu seta' li jagħmel rejt fil-postijiet fejn hemm l-istampa u biex dan jieħu il- l-tamir li huwa użatat għax xandir. Jiena nilqa madan kollu il-fat ehm, li Surb Kabaki se jirġa jirreveti l-leġi u se jikonsidramenti li ġew proposti mill membri tal-istampa. Il-libertà ta' taddit ehm, miktuba fit l-artiklu 19 ta' Dikrazzjoni Universali għaddeċi tal medem jiena nishtin nitlob li l-gvern tal Kenja biex jagħmel konsultazzjoni sabiex jibni konsensu ta' kif l-industrija ta' komunikazzjoni eh, tista' tinbena b'mod aħjar jiena ma naqbilx li jkun hemm ksur ta' drittijiet ta' dikjerazzjoni universali hemm bżonn li il-kultura ta' imponita tidir interizzata li bekk dawk li huma responsabbli jispiċċaw li dawn jgħaddu mill proċess e, Irrid ikun hemm esperti legali li wetqu e, l-investigazzjonijiet wara e, l-elezzjonijiet ta' Deċembru tal-2007 li kienu li kien hemm problemi fihom. Grazzi ħafna surmar l-żewġ minuti. President, Kenja għandha passat violenti wara t-tieni gwerra dinjija fl-Europa ġi aċċettat eh, li il-pajjiżi Afrikani kienu intitolati li jirċievu l-indipendenza għal daqstant Kenja tħallit barra għax l-interessi koloniali kunu sinifikanti. Imma dan mhux l-istess eh, fil-punent tal-Afrika fejn l-indipendenza ma sarriċ b'mod ta' paċi imma bi ġiliet violenti bil-mamaws u bekk eh, atmosfera ta' violenza nħolqot kif ukoll oppressjoni u dan wasal li kien hemm nies partikolari li saru prominenti kompromess intlaħa wara l-elezzjoni reċenti u dak li meċi l-oppozizjoni sar il-Prim Ministru reġa kien hemm il-paċi fi Zimbabwe ntlaħa kompromessi mili imma dan ġie kritikat imma Kenja laqt il-kompromess Kenja hija konsidrata bħala stat li huwa ta' soċċess fejn hemm il-prosperità, turizmu, l-istat li jiftaħru għal punent imma madniex inħarsu lejn dan il-pajjiż bħala storja ta' suċċess hemm nuqqas ta' ikel il-President li l-art rurali se tintuża għal bini ta' port għal forniment ta', eh, ta zejt. Ehm, il-kompromess allura qed jiġi meddet Surtanek, dwar il-violenza tas sena l-oħra, Imma eh, il-violenza sarret fi pajis eh, li kellu reputazzjoni li huwa stabli. Il-President Kebak irrid jaraf li l-istabilità politika u l-libertà tal-istampa dawn ehm, jisaħu l-xulxin. Il-tnaqis ehm, tal-libertà tal tahdit mux ehm, xira għal pajis li bnidem li għal-poter hm, eh, u dan wiet li kunem era ġdida ta' affarijiet li kunem miftuħa u trasparenza. Sfortunatament il-politiċi li il-omem għal-Kenja għadhom mandomx il-ħiliet biex dawn jgħatmu bil-libertà tal-istampa u demokrazija jiena nitama li il prezidenza jieħu l-pariri tagħna u jibidel l-opinjoni tiegħu bez nistgħu nerġgħu niġu ehm, aċċettati li l-Kenja jako impenjata li tagħmel taħt ehm, gvern ta' koalizzjoni u u koll il-kas ta' autorita morali u tmexxija l reġjun mux stabli jina nil-għaw koll li l-President se jikonsidra l-emendi u biex jagħmel konsultazzjonijiet iktar wiesa man l-istampa. Minħabba li l-Prim Ministru Għarru Dinga u l-ODM u qed jopponu l-leġislazzjoni u u wkoll l-istabilità tal-gvern li dan eh, din ma ssirx kwistjoni eh, iktar politika. Grazzi ħafna, Sinjura Stila, għal żewġ minuti. Grazie ħafna, President. Jiena tnieħu pjaċir li għandi l-opportunità li nitkellem fuq il-mozzjoni konġunta r-rezoluzzjoni fuq il-libertà tal-istampa fil-Kenja. Is-sena l-oħra jiena bqajt iddiżappuntata li wara elezzjonijiet e, e, imxejna fl-Afrika kien hemm rewwixti u til-wim u e, nqatlu xi elf persuna u 350.000 mm, persuna baqgħu mingħajr dar. Dawk li huma responsabbli għal violenza s-sena l-oħra irridu jispiċċaw il-qorti u hemm bżonn eh, vera bżonn ta' perjodu ta' rekonċiljazzjoni u paċi f'dan il-kontest eh, aħbar vera ħażina li l-ġimgħa t-tieni ta' Jannar ta' din is-sena il-President Kebaki firma l-emenda eh, tal-abbozz tal-2008 li jemenda l-att tal-1998 dan l-abbozz jmur kontra l-libertà tal-istampa u dan jinjora l-konvenzjonijiet internazzjonali li l-gvern ta' Kenja firma żewġ sezzjonijiet jintroduċu censorship tal-istampa mill-gvern sezzjoni numru 88 eh, tati l-Ministru ta' Informazzjoni biex jagħmel raids u biex inneħħi jew eh, jagħmel iż-żarmar ta' tamir għax-xandir il-tamir li dawn jikkonsidraw li huwa ta' teddi ta' sigurtà tan-nazzjonali u sezzjoni 46 jagħti sejjetat li dawn jirregolaw mm, l-istampa mm, li għassampata kif ukoll x'andra eh, dawn l-affarijiet eh, l-ġurnalisti, il-Prim Ministru u l-ODM u kol għalija u kienhom nuqqas vera serju ta' konsultazzjoni fil-koalizzjoni kbira li teżista jiena vera dispeċini li dan l appoz qabda u kull eh, liġi għandha konsidra r-riservi kollha li jiġu espressi. Grazzi ħafna, President. Grazzi ħafna is-Sinjura Tomaszewska għal-UN għal-minuta President Palex membru tal-Moviment ta' Solidarità fi Polonja jiena naf li eh, libertà tal-istampa eh, tħaddan id-demokrazija. L-gvern eh, tal-Kenja irratifika il-karta drittajiet eh, fundamentali kif ukoll il-karta afrikana dwar id-drittijiet tal-bnedmin u n-nazzjonijiet dawn jitkellmu dwar il-libertà ta' taħdit u issa ħana narfu li l-Assoċjazzjoni ta' ġurnalisti tal-ponent ta' Afrika qed jistennew li d-deċiżjoni tinbidel. Aħna t nittamaw l-istess, ma nixqux li l-liġi tal-istampa tinbidel b'tali lot li tmur kontra il-libertà ta' taħdit. Jiena nixtieq nappella lill-Gvern ta' kenna biex dan ibiddel id deċizjoni dwar l-introduzzjoni ta' censorship tal-stampja. Aħna t nittamaw li Kenja se t-deċidi li tħares id-drittijiet tal-minoritajiet kemm nazzjonali kif ukoll fuq il-livell reġudjus. Aħna kol vera jizispeċina li ħafna nis mietu eh, fil-periodu ta' wara l-elezzjoniet iktar minn 300.000 eh, persuna telqu minn djarhom. Aħna qed nittamaw li dawk li huma responsabbli se jispeċaw il-qorti. Grazzi ħafna. Senjuri, anka jekk huwa veru li xi nies tal-istampa mod privat ħadu sem li xerdu dawn l-emozjonijiet negattivi u li kawżaw ir rewixxi eh, din mhix raġuni l-għala għandna niċċensurawhom. Il-liġi l-ġdida għaddit minn 25 persuna imma eh, kienem iktar minn 200 persuna fil-parlament. U situazzjoni għar minħabba l-fat li fil-Kenja l-istampa eh, kienet fost eh, laħjar fl-Afrika. Imma issa l-affarijiet issa qed jitneħħu u dawn l-affarijiet qed imorru kontra l-libertà tal-istampa. Fis-sezzjoni numru 36 issa issa mm, jikkrolla. Grazzi ħafna President kollegi, għaliex aħna interessati fil-libertà tal-Kenja u għaliex il-PPET jiddiskuti din il-kwistjoni bħala mm, punta urġenza eh, minħabba l-fat li l-libertà tal-istampa mm, huwa dritt fundamentali kif hemm miktuba fil-Karta Drittijiet Fundamentali u kien dan il-pajjiż firma d solenni u għalhekk li l-pajjiż eh, irrit mhux biss mm, eh, iżomm l-karta fl-ispiritu imma fil-prattika wkoll. Eh, Rewixti li mbagħad saru saru veru konflitti kbar fejn eluf tan nies inqatlu u 20 ta' luf tilfu djarhom medina xi ħaġa vera ħażina u l mandom m'għandhomx jirrepetu ruħu u għalhekk li l-Prim Ministru u l-President għandhom jaħdmu flimkien u jħarsu l-impennijiet tagħhom sabiex iħarsu drittijiet tal-bnedmin qed nitkellem dwar il-libertà tal-istampa kif ukoll tal-assembleja u għandhom bżonn jiġġieldu kontra l-impunità u eh, jiċċasqu l-qorti l dawk li huma responsabbli. Grazzi ħafna, is-Sur Mazzadkis. Għat li għatna t-nedebattu il-kwistjonijiet umanitarju u l-libertà tal-istampi f'dawn il-pajjiżi jenna t nihud l-opportunità billi n-forma l-awla li skont ir-rapporti mill-Gaza l-uffiċjali tal-ġnus maquda li ġew bombardjati eh, illum eh, issa qed jinħarqu u lanqas l-għajnuna umanitarja tal-ġnus maquda u ħafna mill-għajnuna li intbatet mill-Unjoni Ewropea sparixit minħabba l-istess nistgħu najdu l-uffiċu ta' Reuters u ġurnalisti oħrajn internazzjonali ġewwa Gaza. U jiena ngħid li naqbel ma' segretar tal-ġnus Mawda Sur Ban Ki-moon li eh, um, huwa vera irrabjat u eh, jitkellem kontra l-awtoritajiet Izraeljani. Grazzi ħafna. Sur Mazzakis għal dik il-dekorazzjoni muxeraq ehm, li inti għamiltek għax inti tlab titkellem taħt kaċ di għaj imma għandek bżon titkellem fuq is-suġġett. Jinn nixtieq infakrek li qed qegħdin nitkellmu dwar libertà l-istampa għal Għalkemm aħna naqblu 100% eh, li l-ġajiet li inti tkellem dwarhom vera ġaġi Grazzi ħafna. Sur President, Sinjuri, risoluzzjoni tagħna fuq il-libertà tal-istampa fil-Kenja waslet f'mument propizju xawnek edin nitkellmu fuq dritt tal-bniedem u xieċri meta jkun hemm dittatorjat jiena tal-fema li għanda sinifikat speċjali u kol għalina. Il-Prim Ministru u Kebaki hemm bżonn li jieħdu irridni fidejhom hemm bżonn proċess ta' demokratizzazzjoni dak li għandu bżonn dan il-pajjiż. Grazzi ħafna Sur Ninskiewicz. Grazzi ħafna. President, meta fil-Polonja, fi żmien tal-komuniżmu, kien hemm ċertu liġijiet fl-istatut li kien tgħid li kull min jinqabad jaddi l-informazzjoni li forsi tfixkel l-ordni pubblika se jkun jieħu dak li jistħoqlu. Din ovvjament kienet xi ħaġa li l-awtoritajiet kienu jafu jużawa jidu vantaċ minna. Issa qed naraw li affarijiet tendenzi l-istess qed jiġru fil-Kenja qatt ma jista' jkun hemm ġustifikazzjoni għal ċensura bħal bidda mod nistaw nejdu li emżon inwaqfu l-idea tal-istampa għax din qed toħloq eh, problemi ta' paċi fil-pajjiż. Grazzi ħafna. Issa nisimaw is-sur Xpidla għal-Kummissjoni. President Signuri, biex nibda nishtiq jiena nenfasizza il-fatt li libertà ta' l-espressjoni ta' televizjoni ta' radio hija waħda mill-pilastri li tibbaża ruħha fuqhom l-Unjoni. Qed nitkellmu fuq libertà ewlenija u ħadd m'għandu jkollu dubji fuqha. l att ta' komunikazzjoni tal-2008 li fit-tieni ta' jannar ta' din is-sena saret liġi fil-Kenja fija nsibu ċertu elementi li fl-opinjoni tagħna tkun qed tikser il-libertà tal-medja anki deċiżjoni ta' kimbaki ta' seba jannar li da' jipprova ineħħi ċertu affarijiet mill-liġi. Istur kibaki saqsa ministru tiegħu anki il-prosekutur eh, biex jiltaqgħu ma' reprezentativi sabiex din il-liġi tkun tista' tiġi emendata sabiex it-ħassib li hemm bħalissa ikunu jistgħu jiġu indirizzati. Libertà tal-espressjoni tal-istampa u jiformaw parti minn governanza tajba li ovvjament hija eh, importanti wkoll hija tidħol fl-istrateġija tal-Unjoni. Jiena nemmen li dan hemm bżonnhom għad-demokrazija għall-istat ta' dritt li mbagħad jiformaw parti essenzjali mill-iżvilupp sostenibbli dialogu u l-unikum mezz kif il-medja u il-gvern tal-Kenja jistaw jibnu ċertu femiet biex jiftemu bejnietom kienem eh, li se jkunem anzi serjeta laqad bejn il-partit involuti u wieħed jispera li jilħu ftejim fuq rekomandazzjonijiet ġusti għal dawn l-emendi għal din il-liġi tal-medja. Issa, dik li għal vjolenza wara l-elezzjonijiet aħna eh, kienem il-ħarġ eh, il-rapport kim il-Kommissjoni napprezzaw il- l-impen tal-gvern tal-Kenja li jikonsidja dawn ir-rekomandazzjonijiet anki li jwaqqaf tribunal li jiddeċidi fuq eh, in-nies dawk li wet u l-vjolenzi. Grazzi ħafna il-Komissarju bekk niġu fit-tmim ta' dibattitu tagħna u morru għal votazzjoni. Qed nitkellmu hawnhekk fuq riżoluzzjoni fuq l-Iran il-każ ta' Xirin u il riżoluzzjonijiet kollha ta' qabel jaqgħu ma' maw lebda emenda nivotaw fuqa favur kontra astensjonijiet mela din